Vi informo altresì Nixtieq informakom ukoll illi għada f'nofsinhar f'dan l-emiċiklu se nfakru lil Simon Vej li ġifieri l-votazzjoni tibda wara din il-kommemorazzjoni. Ninformakom ukoll li id-deputati li se parteċipaw fil-funeral li se jsir nhar l-erba fl-10 u nofs f'Pariġi se jkunu ġustifikati għall-assenza tagħhom mill-awla. Mela, ekk joġobkom. Grazzi ħafna, Sur President. Jena rrit nfakkar li l-kollegi kollha l bundestag Ġermaniż ħa deċiżjoni storika l-ġimgħa li għaddiet fl-aħħar il-Ġermanja naqdet ma dak l-istati membri illi joffru l-possibilità ta' kopji tal-istess sess jiżewġu f'mument storiku. Jiena bħala membru tal-komunità tal-LGBTI nixtieq nirringrazzja lil membri ta' dan il-Parlament li ġildu f'dawn l-aħħar snin biex dan isir possibbli mingħajr l-Unjoni tal-Unjoni mingħajr l ajnuna tal-Unjoni Ewropea. Eh, Il-Ġermanja probabbilment kieku ma waslitx fejn qiegħda għal daqstant grazzi. Onorevoli Proust. L'onorevoli Proust, Kjoġbog. Onorevoli Proust. Monsieur le President. Sir President. Ippermettili li li kollu fil-qosor ħafna f'dan il-ftuħ ta' seduta plenarja hawnhekk fi Strasbourg dan il-Parlament li ħajja l-qalba tad demokrazija tal-Unjoni Ewropea li nagħti eh, ġieħ fġieħ il-grupp tal-PPE li na kap tijaw l-Sinjura uh, eh, Simon Veil li mietet il-ġimma li għaddiet i se tibqa dejjem f'qalbna u f'moħna u x-xogħol tagħha għandu jmexxi l-azzjonijiet tagħha kienet magħluqa f'Auschwitz fl-44 fl-età ta' 16-il sena baqat eh, markata minn dak li rat hemmhekk imma ma ċedeċ disprament hija id-defendiet id-drittijiet tan-nisa b'qawwa kbira nimata mill-libertà Simon Fejl qatt ma ċediet quddiem l-ostakoli mill-iktar ħorox mara tal-paċi għax kienet vittma tal-krudeltà tal-gwerra. tal paċi għax kienet tal krudeltà tal gwerra u riedet illi jkun hemm maqda bejn il-poplu fid-diversità tagħhom. Ejjew inkunu gburin kull darba li ngħaddu mill-bib ta' dan il-Parlament li hija kienet president tiegħu, ejjew ukoll inkunu denji ta' dak illi hija għamlet tul ħajjeta Sinjura Simon Veil il-konflitti terribli li għadhom għaddejjin f'reġuni tad-dinja ifakruna il-valur imprezzabbli tal-paċi, il-paċi fil-kontinent tagħna, aħna dinna fuqha lil nisa u rġiel kbar. Simon Veil se tkun parti minn dan il-grupp għal dejjem. It-talent u r-rieda politika tagħha biex tibni l-Ewropa huma ta' pisa lina jobbligawna hemm is-simbolu tal-immedjatà tal-informazzjoni l azzjoni u l-arfin imma il-klim jaddi u l-azzjoni tibqa il-Sinjura Vejl għamlet ħajjita taqdi li ċittadini u twassal bidliet konkreti għadan għantijat sur president se jkunem ċerimonja ta' tifkira għawnek fil-emiċiklu għas-Sinjura Vejl imma qabel ma nibdew il-xoltana nishtiq Verament nirringrazzja lil din il-mara kbira li qatt ma ħsibt illi eh, se jkun espress tant emozzjoni hawnhekk mill-bankijiet ta' dan l-emiċiklu. Onorevoli Grisbeck. L-Onorevoli Grisbeck. Merci, monsieur. Grazzi, President, tal-li tajtni il-kelma għannom tal-grupp tal-Alleanza ta' Demokratiċi. U jena u kol nishtiq ninaqat ma dak li għattinti fil-ċerimonja u kol illi se sir fġieħ din il-mara tant kbira Simon Veil u anke għal dak li għalu il-kollegi franċiżi u Ewropej kolla li wara il-mewt ta' din il-mara faħru lil din il-mara li eċet f'mumenti l-aktar diffiċli li għadda minnu il-kontinent tana jamlet għazliet imma u koll il-personalità taħħa tirrapprezenta għal seklu 21 li kienet mara politika ma kienet sempliciment mara u koll ija kella l-valuri tagħha, ir rida tagħha, determinazzjoni tagħha, kella karattru partikolari ħafna, karattru qawwi ħafna b'saħħtu ħafna, kienet l-ewwel president tal-mara ta' dan il-Parlament Ewropew u ġabitinna valuri li baqaw jidwu l-lin minn min Franza, ġifiri il-valuri ta' drittijiet tal-bniedem u drittijiet tan-nisa permezz ta' testi illi hija prezentat għal daqstant jena eh, verament gburija li dan il-parlament se jgħati ġieħ l-memorja taħħa Eh, ċittadini kollha tal-Ewropa ovvjament mod partikolari dawk il-ċittadini Franċiżi u l-grupp politiku li kienet tagħmel parti minnu. Grazzi, President, eh, għal eh, dan it-tifħir li inti għamilt li Sinjura Vejl u għatma mal kollegu tijaj ma rritnajtu koll li Simon Vejl li l-in mill-karriera politika taħħa għamlet ħafna, ġabret in-nies flimkien għamlet ħafna għall-Ewropa. Fi Franza imma għamlet ħafna favur il-drittijiet tan-nisa. Għonek qed nitkellem dwar il-kwistjoni tal-abort Eh, hija għexet f'mument diffiċli ħafna, għamlet taqbida kbira ħafna li aħna soċjalisti demokratiċi se nkomplu nonoraw il-memorja tagħha u niżguraw illi din il-ġlida li għamlet ma jkunx għal xejn u li jkun taġġit għall-Ewropej kollha u għalhekk aħna verament minn hawnhekk nagħtu ġieħ lill-memorja tagħha. Grazie mille, evidentemente. Grazie ħafna. Ovvjament il-sinjal u l-marka li ħalet Simon Veil għawnek fil-parlament u għattant għawili ħafna deputati xtaqu illi ifakruwa. Vice President. Luna Czech. President. Luna Czech. Su President, jina u koll nishti għannom tal-grupp tal-ħodor. Nirring grazzjak għal klim ġentili illi għad fuq Sinjura Vejl u l-kollegi u koll kienet marra importanti ħafna li ħadmet għadritijiet tan nisa fil-kontinent tagħna mhux biss fi Franza imma l-pajjiżi kollha tal-kontinent. Nixtieq nirringrazzja li għamlet għan-nisa u għall-Ewropa. Grazzi. Ha chiesto la parola l'onorevole Toia. Per... L'onorevole Toia imma tixtaqet titkellem imma fakkarkom illi għada u kol se jkun hemm ċelebrazzjoni uffiċjali. Eh, le, mux fuq dan il-punt fuq xaħġa oħra kjoġbu, għandak il-kelma. Iva, jena xtaqt najt eh, f'dan l-emiċiklu li ħafna drabi u rat rrit solidarieta għad diffikultajiet illi kienu għaddejjem minnom ħafna pajjiżi minħabba l-immigrazzjoni dwar is-sitwazzjoni li għaddejjem minn aħna. Ġimma li għaddit fjumejn waslu 12.000 ruħ fl-Italja, ġranetta wara f'ġurnata waħda 5000 oħra u hekk qegħdin jaslu, s-saħna għażilna l-akkoljenza imma verament għaddejjin minn diffikultajiet kbar għalhekk nitolbu li l-kollegi tagħna il-gvernijiet tagħhom, il-pajjiżi tagħhom u l-Kunsill illi semmaw il-leħen tal-Ewropa fil-permezz tas solidarjetà għandix il-pajjiż tija jgħat ikompli bis-solidarjetà, ikompli salva il-ħajjiet tan-nisa, però għaddejjin xorta waħda ħna minn diffikultajiet kbar. Naħseb din dan huwa leħen bħal dak tal-Greċja li ma jistax ma li ħadd ma jagħti kasu il dan il-Parlament jekk verament jirrappreżenta r-rieda tal-popli. Aħna tkellimna dwar Simon Vajl dawk il-valuri, dak il-proġett u hawnhekk f'dan il-moment issa dan il-proġett eh, qiegħed għaddej minn moment ta' prova. Issa dan għax se jagħmel se jiflaħ għal din il-prova jew se jisfaxxa. Grazzi, Signora Toja, dan is suġġett aħna se niddiskutuh meta ikunem il-prezentazzjoni tal-programm tal-presidenza estonjana. Jena diġa tkellimt mal-Prim Ministru Ratas illi eh, għalli uh, illi il-kwestjoni tal-immigrazzjoni hija kwestjoni Ewropea kif dejjem għadna fil-Parlament għalek il-minuti tal-laħar seduta asmu ma nafxek għaw xaħat li jixtieq jikkummenti tajjeb mela dawn il-minuti issa ġew approvati. Wara il nomina tal-Onorevoli Ian Duncan bħala membru tal-Gvern